La seduta. Is-seduta tkompli u qabel ma nibdew il-punti fuq l-agenda fuq l-ewwel wieħed huwa fuq il-konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew u eh, rrid ngħidilkom illi minħabba s-sitwazzjoni tal-pakket dwar il-mobilità li fuq ġew ippreżentati 1224 emenda u numru kbir ta' eh, talbiet għal voti separati wara li konsultajt mal-President tal-Komitat ta' Trasport deċidejt napplika l-artiklu 175 tal-regolament eh, eh, għat li l-Komitat biex jibda bil-xol ta' tħejjija meħtieġ sabiex sabiex dan il-Parlament ikun jista jagħmel vot effiċenti, informat u ċar. Din hija deċiżjoni li jiena fid-dawl tal-neċessitajiet differenti fosthom nevitaw l-użu mhux xieraq ta' l-emendi manki sabiex niżgura li jkun hemm vot ċar u espliċitu fuq il-punti ewlenin. Għalhekk iddeċidejt dan anki fir rispett tal-membri ta' dan il-Parlament li jiena ma naħsebx illi nistgħu nobbligawhom jibqgħu fl-awla biex għal seduta interminabbli tal-votazzjoni il fuq emendi illi ma kellhomx l-opportunità li jaqrawhom u eh, li skont il-maġġoranza li rajna nhar it-tnejn il-marġni ta', zball se jkun kbir ħafna l-artiklu 100 u sitta tar regolament jitlob il-Komitat ta' Trasport eh, jiltaqa tnej u tlieta u l-erba li ġej u jaħdem sabiex umbat jibat il-frott ta' xol tijaw fil- lil dan il-Parlament għal seduta ta' April, l-ewwel eh, l-ewwel seduta f'April illi se ssir fi Brussell. Umbat il-numru għoli ta' voti separati illi ma, ma kellomx il-vot favorevoli ta' terz tal-vot illi jiffurmaw il-persuni il, il, tal kumitat ma jistawx jimbat jiġu prezentati voti um, emendi oħrajn u talbiet tal-voti separati. Jena fiduċus illi il kumitat ta' Trasport se jkun kapaċi iwetta il-kompitu assenjat lilu. U għalhekk dan il-punt intbat lura lill komitat ta' Trasport sabiex risolvu dil-problema tal-emendi talba formulata mill-numru limitat ta' deputati ta' 187 hija sa' ossoleta fuq id-dibattitu jekk mhux eh, ma jkunx hemm oġġezzjonijiet din xorta waħda sessir. Ja, vielen Dank, schönen guten Morgen. President. Lodwa tajba, President. Inti ħadd id-deċiżjoni tiegħek u aħna rridu nirrispettawha, però rrid ngħidilkom illi regola 175 tajt ukoll illi fil-kumitat terz tal-membri tal-kumitat jista' jiddeċiedi jekk l-emendi jistgħux ikunu prezentati lill Parlament għal darboħra dana żgur se jsir. Għalhekk hawn. Eh, u ġimma oħra se nsibu ruħna fl-istess sitwazzjoni li qegħdin fiha llum. Jiena naħseb illi l-Kumitat ta' Trasport mhux se jsolvi l-problema kif qed titlob inti u minn hawn ġimma oħra s-sitwazzjoni se tkun l-istess. Mela kif prevest mill-regolament Jiena il-diskutejt dan il-punt, anzi dil-problema mal-Komitat ta' Trasport u waħna id-deċidejna il-li sensegwu din il-proċeduda, Signora Killonen. Sur President, dan huwa punt tekniku fuq il-proċedura. Il-regola 175 tirigwarda il-testi li jkunu ġew prezentati lil komitat x'inhija l-sitwazzjoni legali f'dan il-każ għaliex eh, hemm il il-problema tal-istazzjonar, il-żmien tal-mistriħ, eċetera, ma waslux mill-komitat imma minn postijiet oħrajn. Mela, dana kif ħallina f'termini tal-regoli tal-proċedura? Xi jgħidu dawn? Nalqu dan id-dibattitu għalli xaħna ma ridniex ikonna dibattitu fuq dan il-punt qed ngħidilkom fuq id-deċiżjoni il li jiena ħadd skont ir-regoli il u wara li kkonsultajt mal-President tal-Kumitat tat Trasport. Il-problema hija din, in-numru ta' emendi u numru ta' talbiet għal voti separati. Peress illi hemm elementi li jistaw juru element ta' filibustering imma hemm ukoll elementi illi jgħidu illi dawk l-emendi huma importanti, jiġifieri mhuwiex filibustering imma verament xewqa ġenwina li eh, nemendaw it-test issa. Għalhekk se jkonna nivvotaw, minn flok ma nivvotaw xie 4.000 darba, aħjar naċċettaw id-disponibilità tal-Komitat tat-Trasport u nivvotaw il-ġimgħa d-dieħla. Jekk ma jkunx hemm soluzzjoni, nimma batik ma jkun hemm ma jkunx għażl oħra milli nivvotaw fuq l-emendi kollha. Imma jiena rrid nagħti lid-deputati Ewropej illi eh, jivvotaw b'mod serju. Issa, jekk ikun hemm 3000 emenda li rridu nivvotaw fuq ankun qed nivvotaw fuq affarijiet illi ħadd ma jkun jaf x'inhuma. Għalhekk jiena rrid illi il-grupp tal-ECR rrit illi nivvotaw fuq l-emendi kollha u anki hemm bat il-voti separati. Nibqaw hawnhekk sit, sigħat ma nkunux nafu fuq xiex qed nivvotaw ma naħsibx illi dan huwa xogħol serju. Għalhekk se jkollna dan id-dibattitu, il-Kumitat tat Trasport jagħmel xogħlu, u mbagħad naraw jekk sal-plenarja li jmiss fi Brussell Eh, nivvotaw. Umbat jekk ikonna nivvotaw 6.000 darba, nivvotaw 6.000 darba. Eh, Jena ma nistax nbiddel l-agenda et niprofa namel sforz sabiex id-deputati jivvotaw bis-serjetà. Mela, illum ikonna diskussjoni u jiena ċerta li xe sinjura Dalli għalt li li jista tista ssib biċċa xogħol serja u pożittiva nivvotaw mbagħad fuq ix-xogħol li kun nagħmel kumitat tat trasport. Imbagħad jekk il-kumitat tal-trasport għal darbohra jerġa' ġibinna 6000 emenda nivvotaw fuq 6000 emenda. M'hemmx tagħmel. dil Consiglio. U issa ngħaddu għall-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna. Eh, diskussjoni għamnek jinterrompi ruħu il-President. Konklużjonijiet tal-laqa tal-Konsill Ewropew tal-21 u 22 ta' Marzu 2019, niskuża ruħi ma' Donald Tusk u Jean-Claude Juncker għal dan id-dewmin imma palma tafu il-pakket dwar il-mobilità jgħat joħloq ħafna diskussjonijiet m'hemmx bil fuq u għalhekk fl-interess komuni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni ma kelli ebda għażla milli eh, ħlief illi ninforma l-awla dwar il-deċiżjoni li nakont ħadd. Is-Sur Tusk. Grazzi, President Tajani, membri tal-Parlament Ewropew il-Konsill Ewropew tal-ħarifa diskutajna il-situazzjoni ekonomika fl-Ewropa fid-dawl tal-kompetizzjoni globali li qiegħda dejjem tiħrax. Il-mexxejja qablu illi bażi ekonomika soda hija importanti għal prosperità fl-Ewropa u anki għar-rwol tagħna fix-xena globali. Għalhekk aħna ħadna numru ta' inizjattivi. L-ewwel il-Konsill Ewropew qabel illi s uniku jrid jissaħħaħ u jiġi approfondit eh, b'enfasi partikolari fuq l-ekonomija diġitali u tas-servizzi. Ostakoli li mhumiex ġustifikati jridu jiġu eliminati u m'għandhomx inħolqu ostakoli ġodda. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tfasal sa marzu ta' l-2020 pjantazzjoni fit-tul għall-implementazzjoni u nforzar aħjar tar regoli tas-suq uniku. It-tieni, iddiskutejna kif nistgħu niffaċċaw l isfidi li qed tiffaċċa l-industrija Ewropea. Minħabba l-importanza tagħha għal miljuni ta' impjiegi fl-Ewropa, Il-Kommissjoni kienet mitluba li tippreżenta viżjoni għal futur industrijali tal-Ewropa inklużi miżuri konkreti. Tielet, l-Unjoni trid tkompli tiżviluppa l-ekonomija diġitali tagħha b'enfasi partikolari fuq id-data u l-AI, l-intelligenza artifiċjali. F'dan il-kontest aħna ridna li konna approach eh, eh partikolari fuq in-networks 5G. Il-biraħ il-Kummissjoni ħarġet rakkomandazzjoni dan ir-rigward. U l-aħħar imma mhux bl-inqas il-kummerċ. Il-Kunsill Ewropew se jkompli jippromovi Aġenda bilanċjata imma ambizjuża għal kummerċ ħieles li tiżgura kundizzjonijiet indaqsa għal kulħadd. Il-mexxejja appellaw għal tkomplija tad diskussjoni fuq l-istrument għal xiri pubbliku u anki biex ikun hemm implementazzjoni mħaffa tal-elementi kollha ta' stqarrija konġunta bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea tal-Lulju tal-2018. Iddiskutejna wkoll ir-relazzjonijiet ekonomiċi mal-Ċina. Apparti s-summit tax xahar id bejn l-Unjoni u ċina hemm laqat u summit soħrajn mal-mexxejja ċiniżi għalhekk kien importanti illi naqblu fuq approċċ Ewropew koordinat. Aħna fassanna pożizzjoni ambizzjuża illi toffri ħafna eh, turi li aħna interessati f'ħafna punti inkluż il-kommerċ. Aħna rridu li nkomplu bil-flussi kommerċjali għabbażi tal-sistema li tkun ibbażata fuq ir-regoli ma dana kollu sabiex din is-sistema tkompli taħdem tittiġi aġġornata. Għall-Unjoni Ewropea dan ifisser riforma serja tal-WTO li kopru sussidji industrijali bħala priorità. Aħna rridu nikkonvinċu li ċina biex tindirizza dil-kwistjoni u jiena konvint ukoll li nix naqtaw qalbna fuq kwistjonijiet bilaterali aħna nixtiequ nifinalizzaw id-diskussjonijiet fuq il-ftehim ta' investiment ġa mis-sena d-dieħla. Dana kollu se niddiskutuh maċ ċina fis-summit li imiss u ma nistax nimmaġina illi il-punt dwar id-drittijiet tal-bniedem mhux se jkun fuq l-aġenda. Forsi jiena antikwat imma għadni tal-fema li id-drittijiet tal-bniedem huma għalmenu importanti daqs kemmu il-kummerċ. Barra minn hekk il-mexxejja huma determinati li jindirizzaw il-problema tal-bidla fil-klima minkejja differenzi jidher li din hija kwistjoni verament urġenti u l-mexxejja se jerġgħu jiddiskutuh dan il-punt f'Ġunju. Sa dan it-tant aħna tajna istruzzjonijiet lill ministri biex ikomplu jaħdmu fuq l-istrateġija fit-tul tal-Unjoni Ewropea fuq il-klima sabiex implementaw l-għanijiet eh, imnaqxa fil-ftejm ta' Pariġi issa fuq il-Brexit kif eh, talbitna l-Prim Ministru May, il-Konsill Ewropew iddeċieda li japprova lek imsejjaħ ftehim ta' Strasbourg. Il-mexxejja ikkonsidraw ukoll it-talba tar-Renju Unit tal-estensjoni eh, qasira eh, tal-perjodu tal-artiklu 50. Id-deċiżjoni tagħna l-estensjoni hija bbażata fuq żewġ sitwazzjonijiet. L-ewwel jekk jekk ma jkunx hemm ftej maqbul fil-House of Commons din il-ġimgħa, il-Kunsill Ewropew qabel li jkun hemm estensjoni teknika sa 22 ta' Mejju. Tieni. Jekk il-ftehim ma jgħaddix mill-House of Commons din il-ġimgħa, il-Kunsill Ewropew qabel li jkun hemm estensjoni sa 12 ta' April. U minnaħal naħa tiegħu il-Renju Unit irrid mbagħad jgħidu eh, x'qed jipproponu għal-futur. Il-Kunsill Ewropew għallin eh, għal li 12 ta' april u hija data importanti sabiex ir-Renju Unit jiddeċidi jekk eh, u se jkun jipparteċipa fil-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Sal 22 ta' Mejju ir-Renju Unit għandu għażla bejn deal, no deal, estensjoni fit-tul jew inkella li jirtira l-artiklu 50 u hawnhekk irrid nagħmel kumment personali lil membri ta' dan il-Parlament. Qabel il-Kunsill Ewropew, Jiena kontatt illi għanna nkunu lesti illi nofru estensjoni fit-tul jekk ir-Renju Unit irid jerġa' jirrifletti fuq l-istrateġija tiegħu għal Brexit li jfisser ovvjament illi ir-Renju Unit se jipparteċipa fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Umbagħad kien hemm min qal illi dan ikkun ta' dannu jew ta' inkonvenjent għal xi ħut minnkom irrit inkun ċar illi dana huwa inaċċettabbli. Intom ma tistawx titradixxu 6 miljun persuna illi talbu petizzjoni għall-irtirar tal-artiklu 50 il-miljun persuna illi ħarġu jimmarċjaw għal vot tal-poplu <clears throat> jew il-numru dejjem jikber ta' persuni illi jridu jixtiequ fil-Unjoni Ewropea forsi iħossu illi mhumiex irrappreżentati biżejjed fil-Parlament tar-Renju Unit imma irridu jħossuhom irrappreżentati minnkom hawnhekk f'dan il-Parlament għaliex huma wkoll Ewropej. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa nagħti l-kelma li President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker. Grazzi, Sur President Lodwa Tajba. Lodwa Tajba, Sinjuri Deputati, għanna u ġimma mimlija daqs bajda f'avvenimenti interessanti illi eh, ma tantx nixtieq nikkummenta fuqhom minn issa kif għal il-President tal kunsill Ewropew, għanna kena Ewropew il-ġimma li għaddiet u il-konklużjonijiet tiegħu ġew ippreżentati b'elokwenza kbira mill-President tal kunsill Ewropew. Aħna diskutejna fit-tul dwar iċ-Ċina, il-dibattitu fuq iċ-Ċina kien ferm inqas komplikat minn diskussjoni li kellna fuq ir-Renju Unit. Li xoħut minnkom kont qed ngħidilkom il kelli inqabbel li renju Unit ma' Sfinġi issa rridu naraw kif se jiżviluppaw l-affarijiet. Aħna diskutejna kif għatilkom fuq iċ-Ċina, il-Kummissjoni ppreżentat strateġija għaċ-Ċina. il dokument intlaqa tajjeb, ebda kap tal-istat jew tal-gvern ma kellu xejn xi kontra il-punti ewlenin tal-istrateġija li aħna fassalna għal ċina. Il-President Macron irrid jaraf ma' Sinjura Merkel u se jiltaqgħu mal-President Ċiniż u konna ċari ħafna aħna rridu illi kulħadd jifhem kemm fl-Ewropa u anke fiċ-Ċina illi aħna sħab strateġiċi li aħna kompetituri u rivali. Jena rajt waqt ċerti laqat illi il-ħbib tagħna ċinizi ma, ma jħobbuhomx <clears throat> dawn l-espressjonijiet ta' eh, rivali u kompetituri aħna rridu niżguraw illi l-Ewropa ma tidirx bħala xi ħaġa illi wieħed jista' joħodha b'xejn imma Ewropa li hija lesta tinnegozja. Hemm ċerti drittijiet għall kumpaniji Ewropej u huma jridu jkollhom l-opportunità illi jikkompetu fiċ-Ċina kif iċ-Ċina tista' mingħajr ebda limiti ta' xejn tipproponi il-prodotti tagħha fl-Unjoni Ewropea aħna nirrispettaw iċ-Ċina imma rridu wkoll iċ-Ċina tirrispetta lilna. U għalhekk hemm bżonn li jkun hemm approċċ kummerċjali karatterizzat minn reċiproċità sħiħa. Min-naħa tagħna aħna rridu illi naqblu fuq ftehim fuq l-investiment li Iċ-Ċina tifimna meta rridu nħarsu l-indikaturi ġeografiċi nixtieq ukoll li l-grupp ta' ħidma illi twaqqaf bejn il-ċina u l-Unjoni Ewropea għal dak li għandu x'jaqsam mar riforma tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ jaħdem mhux biss pass ta' nemla imma bċertu pass dinamiku fuq il-Brexit minn sa ngħid xejn għaliex intqal kollox. Merci, Monsieur le Président de Grazie, Sur President tal-Kommissjoni. Grazzi tal-li zammejt mal-ħin allokat lilek issa nati il-kelma l presidenti tal-gruppi tal-partiti Ewropej u għal-PP e, l-Onorevoli Weber. President tal-Parlament, tal-Konsell, tal-Kummissarju. Dwar id-deċiżjoni ta' Brexit, sortos naħseb li d-deċiżjoni tal-Kunsill kienet deċiżjoni tajba l-ewwel nett għaliex il-prinċipju kien illi ma jkunx hemm estensjoni mingħajr kjarifika u aħna rridu mingħand il-bib tagħna li jkun hemm iktar eh, ċarezza u irridu kol ċertezza għal l-440 miljun Ewropej illi irridu ċarezza fil-elezzjonijiet. Però aħna din fuq in-naħa ta' ċittadini wkoll Britanniċi aħna nixtiequlhom l-aħjar, pero għandna dis sitwazzjoni bħalissa il-Renju Uniti jixtieq jitlaq mill-Unjoni Ewropea din hija sitwazzjoni legali bħalissa, però importanti li nispjegaw liċ ċittadini tagħna għalfejn pajjiż li ser jitlaq mill-Unjoni għandu jkollu vuċi fil-futur tal-Unjoni. Naħseb irridu nispjegaw dan liċ ċittadini u għalhekk tajjeb illi um, ikun hemm ċarezza min-naħa tar-Renju Unit u mingħajr ċarezza ma jkunx hemm estensjoni. Il-House of Commons għamil ġestjoni ħer eh, tal-Brexit tal milli qed jagħmel il-Gvern Issa naraw ser jiġri. It-tieni punt dwar l-ekonomija jiena nixtieq ngħid li aħna bħala PPE nappoġġjaw il-prinċipju ta' tisħiħ tal-ekonomija ninvestu fis-suq uniku, fil-kummerċ, fl-innovazzjoni, il-prijorità fil-kwistjoni ta' Ċina illi qed nippreparaw ukoll għas-summit. Eh, għawek aħna grati li aħna għandna l-istess punt il- kooperazzjoni ma' ċina għandha tkun bażi ta' prinċipji, valuri. Irridu naħdmu għabbażi tal-prinċipji bażiċi tas soċjetà tagħna dawn għandhom ikunu dejjem il-punt ta' tluq ta' dialogu tagħna maċ-Ċina. Aħna wkoll bħala PPE naqblu fuq approċċ pragmatiku fit tibdil fil-klima. ċina qablet mal-ftejm ta' Pariġi Iċ-Ċina fil kummerċjali ħieles msieħba u għalhekk aħna għandna wkoll approċċ pragmatiku fir-relazzjoni maċ-Ċina, però huwa importanti wkoll li eh, rridu nibqgħu bajnejja miftuħa, rridu nipproteġu l-industrija prinċipali tagħna fl-Unjoni Ewropea u bħala PPA għandna naħsbu illi rridu nerġgħu nagħmlu reviżjoni tal-liġi ta' kompetizzjoni, rridu nappoġġjaw ċertu industriji dan huwa importanti. Sur President, jieni għandi għandi kwistjoni oħra nixtieq nitkellem dwarha id-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea. Il-President Tusk Anzi, eh, President Tusk, eh, għall-ħar xhur iddiskutejna d-drittijiet fundamentali f'ċertu pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. ħafna jafu illi fil-partit tiegħi kellna dibattit intensivi dwar dan fil-fatt il-gvern, anzi il-partit tal-gvern Ungariż ġie sospiż mill pepew u rridu nibatu messaġġ il-triq illi jażlet l-Ungerija mhux it-triq tagħna. Dan ġie appoġġat mill-maġġoranza tal-PPE tajjeb illi dan ukoll jiġi diskuss fil-Kunsill. il-fatt li jkun hemm gvernijiet jattakaw lil xulxin mod pubbliku hija ħaġa, però li tiġi diskussa hija ħaġa oħra aħna bħala gruppi qed niddiskutu wkoll fil-PP e anke mal-SND però tajjeb li niddiskutu naslu għal approċċ, niddeċidu xi kull approċċ. Qed naraw li artiklu 7 mhux qed iwassal għal riżultati ta' malar jiena nixtieq illi nieħdu pass ieħor sabiex ikun hemm mekkaniżmu vinkolanti dwar l-istat ta' dritt. Dil-Kamra kemm darba suġġeriet u tajjeb li jkollna mekkaniżmu vinkolanti sabiex niżguraw e, evalwazzjoni indipendenti, forsi jkollna rapporti annwali fuq di kwistjoni. Tajjeb li mhux biss eh, l-istati ċentrali jew tal-vant ikunu evalwati, però kollha. Ikun hemm każijiet fejn dawn l-evalwazzjoni mbagħad jaslu qudiem il-Qorti ta' Ġustizzja tajjeb però li jkun hemm proċess li jaħdem. U niżguraw li jkun ta' suċċess. Naħseb illi meta niġu għal kompetizzjoni, drittijiet fundamentali huma importanti u essenzjali. Irridu insegwu di triq fil-futur. Aziz President Tusk, jiena nixtieqek li tpoġġi dan kol fuq l-aġenda tal-Kunsill Ewropew sabiex eh, nitkellmu dwar dawn il-każijiet li qed naraw fl-Ewropa wkoll. Issa l-Onorevoli Bullman fisem l-SND. Sur President, kollegi, Fadlinna jumejn għad-data oriġinali tal-Brexit. Dak li qal is-Sur Tusk huwa ġust. Il-Kunsill indirizza di kwistjoni baqal b'mod effettiv sabiex jevita diżastru, però jumejn qabel il-data oriġinali tal-Brexit għal dawk li jixtiequ jitilqu mill-Unjoni Ewropea l brexiteers Nistaqsi, meta ser taħfru lilkom infuskom? Meta ser tiskużaw ruħkom għat-tortura li qed tpoġġu fuq iċ-ċittadini Brittaniċi għad-diżastru li qed tagħmlu il-gideb il-qerq tafu li dan waslu il-pajjiż eh, fisqaq ekonomiku naħseb illi għandkom tiskużaw ruħkom mal-ċittadini eh, Ingliż Brittaniċi għal dak li għamiltu fl-aħħar sentejn dan huwa l-messaġġ tiegħi llum. Grazzi ħafna lil President Tusk, grazzi ħafna għal dak li għamilt fid-difiża taċ-ċittadinanza Ewropea. Naħseb li din kienet mossa eh, tajba ħafna. U nixtieq ngħid iva aħna Ewropej u ħadd m'għandu jinganna liċ ċittadini Brittaniċi u jneħilhom il-kapaċità li jkunu jistgħu jipparteċipaw fl-Ewropa. Jekk il-gvern ma jkunx jista' jwassal għal riżultati jekk is-sitwazzjoni tibqa' mblukkata mela hemm eh, opportunità waħda biss, hemm mażla waħda biss. Staqsu lin-nies. Iva naf l-għalfejn ma tridux dana x'intom qed tibżgħu minn dak kollu li qed jiġri fit-torq ta' Londra qed tibżew mir-riżultati. Din se tkun is-soluzzjoni u l-ċittadini Brittaniċi jgħidulkom l-imtriq tażlu. Huma li għandhom imexxu s-sitwazzjoni. Ippermettu li ngħid bħalissa li jiena nemmen illi ovvjament l-iżvilupp fir-Renju Unit eh, waqaf tajjeb li jkun hemm bidu ġdid tal-ekonomija fl-Ewropa, e, qed nitkellmu dwar sistema illi toffri opportunità ġusta l kulħadd din hija parti mill-aġenda tagħna. Meta aħna nkunu konxi minn di sitwazzjoni, meta nkunu b'saħħitna, nkunu nistgħu nindirizzaw kwistjonijiet bħal kummerċ maċ-Ċina iċ-Ċina hija sibba importanti ħafna illi ma nistgħux ninjoraw. Però mingħajr ma nkunu konxi minn dan kollu mingħajr ma jkollna fiduċja fil-modell Ewropew ma nkunux nistgħu jkollna kummerċ maċ-Ċina mod pożittiv. Grazzi ħafna issa is-sur Legutkom mill-ICR. Sur President, Sinjuri, Membri Onorevoli, bħal dejjem l-aħbarijiet it-tajba u l-aħbarijiet il-ħżiena, l-aħbarijiet tajba hija illi l-Kunsill irnexxielu jagħmel skadenza ċara illi ġiet aċċettata mir-Renju Unit u nisperaw illi s-soluzzjoni tinsab sa qabel din l-iskadenza. Però ħallu Renju Unit fidejn il-Brittaniċi, però jina imħasseb dwar l-Unjoni Ewropeja. L-Unjoni Ewropeja donna għada et tkompli mal-politika ta' deterrenza illi tikkastiga lil renju Unit permezz ta' no deal sabiex ħadd fil-futur ma jazzarda jagħmel bħalhom it tina it-tieni l-Unjoni Ewropea qed tipprova tumilja lir-Renju Unit billi torganizza pereżempju anzi titlob li renju Unit jorganizza referendu ieħor. Li kieku ir-Remainers rebħu maġġorenza żgħira il-vertet kien jiġi kkunsidrat hawnhekk bħala irrevokabbli bħala wieħed vinkolanti għall-eternità. Apparti il-fatt illi ir-referenti huwa kontribut partikolar tan l-Unjoni Ewropea. Però dan it-ton li nfaħru lilna infusna mhux postu hawn. President Juncker, President Tusk, ejjew nammettu dal-perjodu kien l-iktar wieħed li rak kriżijiet fl fil-perjodu ta' integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa wieħed mill-ħafna dinja waħda mill-ħafna kriżijiet. Daw kollu illi ħadu deċiżjonijiet kbar fl-Unjoni Ewropea huma responsabbli tingannawx ilkom infuskom, għandkom ħafna responsabilta, sinjuri. Il-President Macron riċentament battitra lil kulħadd fl-Ewropa huwa ippropona iktar mill-istess affarijiet, aktar integrazzjoni. Però ta' dak li tkellem dwar dan bħala rinaxximent eh, Ewropew forsi ma jifhimx it-terminu eżatt Ovvjament il-ħin għaddej, aħna lkoll konxi minn dan, aħna qed nistennew progress f'Londra u nisperaw li dan iseħħ, però irridu nkunu preparati għal kull riżultat, irridu nkunu lesti li noffru kwalunkwe għajnuna. Din hija l-problema tagħna wkoll, ikun xikun ir-riżultat, irridu nuru l-ħbiberija tagħna u naċċettaw id-deċiżjoni tal-ċittadini Brittaniċi jażlu x'jażlu, però il-ħin għaddej ukoll għall-Unjoni Ewropea, sinjuri. Għandna nisemgħu lill votanti madwar l-Ewropa votanti illi dejjem iktar iddisprati għal bidla u l-bidla fil-fatt ser tiġri. Grazzi la parola al Presidente. Grazzi. Issa Naddi l karmel Sur Verhofstadt, grazzi ħafna. Ma naqbilx illi hemm sens ta' kastigarja u umiljazzjoni mill-Unjoni Ewropea fil-konfront tar-Renju Unit, aħna nirrispettaw lil dan il-pajjiż, ma nagħmlux dan, però l problema tal-umiljazzjoni hija l problema tal-partit ta' Tories. Din hija l-problema ta' ċittadini Brittaniċi laqas qegħdin hawnhekk l-unika wieħed hawnhekk huwa Sur Farax jiena eh, eh, kont sorpriż għax jeħseb li kien qiegħed jipprotesta x'imkien fir-Renju Unit, però qiegħed hawnhekk għal jagħmel 200 mil, però kemm għamilt żewġ mili? Ma nafx jekk Black Blackadder. fl-ewwel gwerra dinija kien bil-qiegħda fil-uffiċċju tiegħu f'Londra u inti qiegħed hawnhekk qiegħed hawnhekk fi Strasburgu bil-qiegħda fil-waqt illi nies qed jipprotestaw fix-xita. Dan il-mod qed tieħu r-responsabilità inti. Nixtieq infakkar dak li qal Winston Churchill ser nikwataħ is-suċċess huwa l-abilità illi tgħaddi minn falliment għal ieħor mingħajr ma titlef l-entużjażmu. Naħseb illi dil-kwotazzjoni, digitazzjoni ta' Winston Churchill nistgħu napplikaw għallum għall politika Ingliża għall Prim Ministru May u l house of Commons għaliex war nofsinhar illum fil-House of Commons jekk l-Speaker jippermettija din il sistema tagħhom se jkun 16-il għażla fuq il-mejda għal-Brexit, ġifiri, zgur li memx telf ta' entuzjazmu. Bħalma jgħid Winston Churchill, pero mod iktar serju, wara il-voti negattivi kollha fil-House of Commons, kontra il-ftajim, il-ħruġ minna ftajim, it-tini referendu, kollox. Naħseb illi qed naraw xaqta daw lissa għaliex bl-approvazzjoni tal-emenda Letwin għall-ewwel darba se jkun hemm eh, wara sentejn ta' negozjati soluzzjoni għabbażi ta' kooperazzjoni bejn il-partiti, bejn eh, il-Partit Laburista u l-Konservattivi. Naħseb illi kriżi eżistenzjali bħal Brexit tista' tiġi ġaġiża biss taħt ftehim bejn il-partiti bħalma nagħmlu hawnhekk fil-Parlament Ewropew u jiena nispera illi it-triq il-qoddim bizmin sa 12 ta' april tara maġġoranza fil-House of Commons għal waħda minn dawn l bejn dawk li jixtiequ jibqew, bejn dawk illi jixtiequ jitilqu però b'mod raġonevoli għax it-triq il-qoddim għandha tistab hawnhekk ma rridux noqogħdu fuq dawk li jixtiequ jitilqu mingħajr ftehim għax dan mhux fl-interess tal-pajjiż. Però hemm ġlieda l-poter fil-Partit Konservattiv palma rajna fl-aħħar ġranet. Sur President, naħseb illi fisem il-Parlament Ewropew kollu nista' ngħid illi aħna miftuħa għal ftehim mar-Renju Unit aħna miftuħa għal bidla fil-dikjarazzjoni politika b'żewġ modi l-ewwel net. Nistgħu nagħmlu iktar vinkolanti għal żewġ partiti ma tkunx biz dikjarazzjoni, it-tieni f'din id-dikjarazzjoni politika impoġġu relazzjoni iktar intensiva bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea mill-dikjarazzjoni li hija mbassra bħalissa. Naħseb illi din ir-relazzjoni sabiex nirrispondi għal aħħar intervent ta' Sur Task tista' Eh, tkun eh, ħażina l-futur għaliex jiena ma tantx jien ottimist bħalek, jiena ċert illi fil-futur ir-Renju Unit se jerġa' jirritorna fl-Unjoni Ewropea għax hemmhekk il-post tar-Renju Unit li jkun fl-Unjoni Ewropea u mhux barra l-Unjoni Ewropea. Forsi dan mhux se jsir issa, però isir aktar tard ejja nkunu onesti hemm petizzjoni ta' 6 miljun persuna, protesta ta' miljun persuna, u mbagħad l-aħħar punt. Sur Banjer, Sur Juncker, naf illi kien hemm impenn unilaterali mir-Renju Unit illi jirrispettaw li ċittadini bħalmen fil-ftejjim ta' Sur Bartley, inti wkoll ħadd il- l-impenn li tagħmel l-istess għal dawk ċittadin tar Renju Unit illi jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Naħseb illi tajjeb illi nifformalizzaw dan il-pod ta' malajr. Ġifiri, anki meta l-iktar ħaġa stupida tiġri li joħorġu mill-Unjoni Ewropea baftejjim, eh, dawn iċ-ċittadini ma jkunux vittmi tal-loba li rajna fl-aħħar sentejn. Grazzi. Per il gruppo De Verdi la parola all'onorevole Fisem il-ħodor l-onorevoli Smith. Sur President, grazzi, l-odwa tajba kollegi. E, post e, punt ikra għal Brexit, suppost post qed naħdmu flimkien, però e, qed naraw diżastru li ġibneħ bidejna. Anki issa ir-Renju Unit għadu għamiex deċiżjoni, mħax deċiżjoni fuq dak li jrid bdew artiklu 50 mingħajr pjanu l-qas għandhom kun sens illum. Westminster issa qed jipprova jasal għal ftehim tajjeb fil-Parlament Skoċċiż, però qegħdin niddebattu ir-revoka ta' artiklu 50. Il-partiti kollha barra konservattivi jaqblu illi l-aħjar ftejjim ikun illi nibqgħu fl-Unjoni Ewropea l-aħjar Brexit u għalli ma jkunx hemm Brexit qed naħdmu sabiex e, iċ-ċittadini tagħna jibqgħu fil-familja ta' dawn in-nazzjonijiet. Forsi wara 15-il sena dan se jkun l-aħħar diskors tiegħi f'dan il-Parlament. Ma nafux se jkun il-futur tar-Renju Unit, ma nafux se jkun il-futur tagħna lkoll hekk kif il-populiżmu qed jikber fil-istati tagħna. Però jiena naf li l-Iskozja huwa huwa nazzjon Ewropew. Aħna niċċelebraw il-movement ħieles li kieku l-Unjoni Ewropea ma kienx jaġist ma kienx jazisti, kieku l-Iskozja tkun trid li nivvintawa u l-Iskozja tkun trid tkun parti minna. Però se jkollna nirrispettaw il-Kostituzzjoni tar-Renju Unit, irridu nirrispettaw l-interlokuturi tagħna però jekk l-Iskozja titneħħa mill din il-familja kontra rida tagħna mela l-unika rotta tagħna hija l-indipendenza eżis kollegi mhux qed nistaqsikom illi tagħmlu diskussjonijiet, però qed nistaqsikom sabiex tħallu l-bozza mixewla sabiex inkunu nistgħu nerġgħu niġu lura d-dar. Grazzi ħafna. Fisem il-Guel l-Onorevoli Zimmer. Grazzi ħafna, Sur President. Dejjem niddiskutu l-istess affarijiet maħniex qed nirċievu risposti ċari dwar dak li se jiġri u mhux ser nerbu din il-kriżi u hemm numru ta' raġunijiet irridu naġixxu b'tali mod illi nuru rispett lil dawk illi votaw sabiex jitilqu mill-Unjoni Ewropea fir-referendum, però wkoll irridu nirrispettaw lil dawk illi protestaw f'Londra. Rispett għal dawk illi e, iffirmaw il-petizzjoni, rispett għal dawk illi jgħixu fir-Renju Unit, fl-Irlanda, fl-Unjoni Ewropea, dawn kollha se jkunu affettwati minn Brexit għandna naġixxu b'rispett għall-elezzjoni Ewropea li risqa. Ovvjament nixtiequ illi l il votanti ikunu jistgħu jibatu rappreżentanti tagħhom fl-Unjoni Ewropea, però li jiġu ċertu MEPs għal ftit xhur hawnhekk ma tantx jagħmel sens, però Sur Juncker jekk jogħġbok iffoka iktar fuq id-drittijiet taċ ċittadini illi ser jiġu ċittadini ta' pajjiżi terzi eżatt wara Brexit. Għandna nipproteġu l ħajja l-familja, s-sigurtà tagħhom, l-istil tal-ħajja tagħhom. għandna nuru rispett speċjalment għal dawk li jgħixu fl-Irlanda ta' fuq, fir-Repubblika tal-Irlanda. U jekk ma tinstab soluzzjoni bejn it-tluq mill-Unjoni Dokanali, is-suq intern, jekk naraw il-ftehim tal-ġimgħa kbira jiġi medet, jekk naraw dan kollu nitolbu referendu fuq il-għaqda tal-Irlanda, fuq l-unifikazzjoni tal-Irlanda. Grazzi ħafna fl-isem li FDT Sur Varax kien wieħed Britanniku li salva li salva villaċ Belġan mill-telfa. Pala eh, Belġjan Belġan suppost tkun taf. Dak li ġara f'summit il-ġimgħa l-oħra kien umiljazzjoni għandna impass għaliex il-Prim Ministru May m'għandix kuraġġ, m'għandix viżjoni sabiex eh, twettaq il-wedit tagħha, ġifieri li toħroġna mill-Unjoni Ewropea f'Marzu fid-29 ta' Marzu il-ġimgħa nhar il-ġimgħa. Però rajna um, tradiment, forsi l-ikbar tradiment fl-istorja tal-pajis tagħna. Raġuni hija meħabba dan it-trattat tal-ħruġ imur lura għal l-ewwel gwerra dinjer baħna l-gwerra però kien hemm il-trattat ta' Versailles. Irridu inħallsu 39 biljun um, ew robin arma ma nieħdu xejn lura dan it-trattat huwa ħażin ħafna mhux aċċettabbli, mhux Brexit u mhux ser jgħaddi. Jiena naf illi l-koll eċitati dwar dak li tista tagħmel House of Commons il-ġimgħa d-dieħla nafu ser jiġri ser jiġu lura b'xi tip ta' ftejjim dwar l-Unjoni Dokanali u l-Moviment Ħieles taċ ċittadini, però anki jekk jagħmlu dan, l-unika ħaġa li mhix evitabli hija illi aħna se jkun essenzjoni ta' artiklu 50 nistaqsi intom verament tixtiequ dan verament tridu li Brexit ikun fl-aġenda fis-sentejn li ġejjin u teskludu l-ambizzjonijiet l-oħra verament tixtiequ li renju Unit illi jikkontesta l-elezzjonijiet Ewropej li jkun hemm ħafna MEPs li jixtiequ jitilqu mill-Unjoni Ewropea, meta intom qed tiġġieldu l-populiżmu fl-Unjoni Ewropea, verament trituni nibqgħu nek. Qed tisemgħu? because Brexit. U għalxiex għaliex Brexit ser jiġri xorta waħda surtus Tusk jekk inti taħseb illi il-Britanniċi ser jibdlu femitum mal-intom mal-inti qed eh, tinganna lilek innifsek għaliex l-istħarriċ jgħid illi f'xi postijiet hemm sa 20% iktar nies li jixtiequ jitilqu milli dawk li jixtiequ jibqgħu. Jiena nirringrazzja l sur Juncker, l sur Barnier, l kummissjoni intom preparajtu il-xenarju no deal huwa professjonali ħafna qed jgħid illi il-ħruġ minn FTI mhux ser joħloq problemi u laqas se jwassal għal frontiera fl-Irlanda u nistaqsikom irrifjutaw l-estensjoni wara l-12 ta' april oħorġu l renju Unit mill-Unjoni Ewropea nkunu nistgħu nkomplu bħajjitna, grazzi. Per il-Grupp Europa delle Nazioni delle Għal-INF, Is-Sur Batten. Fl-istorja tar renju Unit, qatt ma rajna li wasalna għal tali umiljazzjoni. Qatt ma korna gwidati minn grupp ta' tradituri bħal dawn. Theresa May bekk neħitidna r rebħa tagħna xi ħaġa li qatt ma rajna bħalna. Il-ftehim, id-dil li għandha huwa sempliċement trattat fejn aħna rridu nċedu. Aħna qed naraw illi dawk illi rridu iħarsu l libertajiet tagħna ċedew dawn l-elementi għall-Unjoni Ewropea. Iżda ċediment finali għadu mhux lest għaliex xorta waħda is-Sinjura May trid kompli tittallab jekk ir-Renju Unit ma jitlaqx fid-29 ta' Marzu mill-Unjoni Ewropea, allura d demokrazija fir-Renju Unit se tispiċċa. Poplu li jrid ikun ħieles ma jistax ikun imjassar għal dejjem. Ma rridux ftehim mal-Unjoni Ewropea, ma rridux trattat li jista' jorbot poplu li ma jridx jintrabat. Fir-Renju Unit, kulankwa qatt ta' parlament jista' jiġi mwarrab. L-ebda parlament ma jista' jorbot parlament tal-ġejjieni. Il-Kostituzzjoni tar-Renju Unit se tkun aktar b'saħħitha minn kwalunkwe trattat jew ftehim tal-Unjoni Ewropea. Xorta nistgħu nitilqu fit-29 ta' Marzu jekk Alla jrid, jekk le ir-Renju Unit u anki il-Partit tal-Indipendenza se jkompli jissielet għal Helsintana u jekk hemm bżonn nibdew din il-taqbida fil-elezzjonijiet li jmiss eh, parlamentari f'Mejju. Grazzi l-Onorevoli Dodds għal non allinjati. Grazzi President. Nar il ġimgħa suppost konna se niċċelebraw jum importanti ferm għar-Renju Unit fejn wara 40 sena ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea, Renju Unit mill-ġdid ikun nazzjon indipendenti li jaħdem mill-qrib mal-Ewropa iżda li jkun ħieles mill-aġenda federalista biex nikkontrollaw il-liġijiet u l-ekonomija tagħna. Wara sentejn ta' negozjati, il-Prim Ministru issa waslet għal ftehim illi għal darbtejn ma ġiex aċċettat mill-House of Commons abbozz ta' ftehim illi juri illi l-Irlanda ta' fuq titla b'kondizzjoni differenti mill kumplament tar-Renju Unit u l-Avukat Ġenerali qed jgħid illi m'hemmx ukoll id-dritt legali għall-irtirar. Ir-Renju Unit jixtieq li jitlaq mill-Unjoni Ewropea b'ċertu organizzazzjoni, però dan id-dil jista' iwassal għal impatt negattiv fuq l-integrità ekonomika tar-Renju Unit. U allura aħna bħala unjonisti maħniex lesti nħallsu dan il-prezz qares. li sur Bullman u s-Sur Tusk 17.4 miljun qalu li jridu jitilqu mill-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb li dan il-Parlament irid jirrispettom u jarraf l-għażla demokratika tagħhom aktar milli tiffukaw fuq il-komplament sur Verhofstadt. Il-Parlament tar renju Unit diġà ivvota għal ftehim unilaterali li jiffoka fuq id dritti taċ ċittadini u l-Sinjura Zimmerman. il ftajim ta' Belfast għandu prinċipju ta' ftajim. bil ma' mal-poplu ta' l-Irlanda ta' fuq ikun hemm moviment lejn bidla fl-istatus kostituzzjonali tal irlanda ta' fuq. Tridu tiftakrom dawn l-affarijiet. L-Onorevoli Lewandowski. Grazie President. il-poplu ta' pajjiżi ikun surpriż b'dak li qal is-sur Ledutko illum. Is-simpatija għal pożizzjoni ta' Brexit fejn il-partit tiegħu li għad fil-gvern bħalissa fil-Polonja Jihu pjaċir jara illi jkun hemm Brexit għaliex huma wkoll jixtiequ li l-Polonja tirtira mir-Renju Unit, però mhux ser Il-lezzjoni ta' Brexit hija lezzjoni li l-Polonja trid titgħallem. Ir-riżultat ta' Brexit kien biss demostrazzjonijiet tal-massa favur ir-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea u s-silenzju ta' dawk li fl-2016 ġew ittrattati bħala dawk li jridu Brexit. L-istorja hawnhekk hija waħda tal-konsekwenzi ta' azzjonijiet irresponsabbli u x'jistgħu iwasslu. Fejn il-pis ta' deċiżjonijiet bħal dawn ma jiġix umbat assenjat. L-Onorevoli Gualtieri. Thank you, President. Grazie, President. Issa qegħdin jumejn il-bot mid-data fejn Brexit kellu iseħħ. Għadna ma nafux meta, kif, kif ukoll jekk Brexit u se jiġri. Dana kollu jgħid ħafna dwar il-mod kif il-Gvern tar-Renju Unit mexxa l-proċess ma dana kollu. Dana kollu jirina ħafna dwar il-gideb u l li illi Brexiteers biħew qabel ir referendum Issa dawn kollha qegħdin iwasslu għal realtajiet illi il-ħruġ mill-Unjoni Ewropea kien se jwassal għalihom. Realtajiet illi huma ċari ħafna għal miljuni ta' ċittadini tar renju Unit illi marru jipprotestaw għal ġejjini aħjar għal pajjiżhom. Dak li huwa ċar ukoll huwa is-soluzzjoni. Is-soluzzjoni li waslet għal staġnar mhux hawnhekk iżda fir-Renju Unit u l vot ta' nhar it-tnejn fil-House of Commons qed juri xi tip ta' possibilità għal ħruġ mill dan l-istaġnar biex bekk jerġa' jkun hemm kontroll tal-proċess ta' Brexit. Issa rridu naraw se jiġri dan il-kontroll. Aħna dejjem sħaqna illi d dikjarazzjoni politika tista' tiġi riveduta biex bekk ikun hemm relazzjoni mill-qrib bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Nistgħu nagħmlu din il-ħaġa minnu fih u mhux biss hija xi ħaġa possibbli iżda xi ħaġa li nistgħu nilqgħu. Al kontrarju, jekk il-House of Commons ma jagħtix maġġoranza transpartitarju dwar l-Unjoni tad Dwana jew is-suq waħdini jew ikun hemm l-adozzjoni tad dil, allura jridu jieħdu wkoll deċiżjonijiet serji. Jekk ir-Renju Unit irid estensjoni twila, ċertament ma jistax ikun biex ikun hemm rinegozjati għal ftehim illi huwa negozjati li huma magħluqin, ma jistax jerġgħu jinfetħu iżda jekk huma jitolbu għal estensjoni itwal biex jerġgħu jaħsbu dwar Brexit biex jitolbu għal relazzjoni mill-qrib jew biex ikun hemm elezzjoni jew referendum, allura aħna hemmhekk nistgħu nagħtu appoġġ aħna dejjem konna ċari fuq dawn il-punti għaliex għandna is-sens ta' proporzjonalità proporzjonalità storika. Aħna issa dejjem tennejna u li għandna nirrispettaw ir referendum Iżda jekk ir renju Unit ma jitlaqx, aħna se niċċelebraw u qatt mu se nagħmlu xejn biex nwaqfu din il-possibilità li sseħħ issa. Mr. Nicholson, Mr. Nicholson għal minuta. Madam President. Grazie, President. Fil-bidu jiena għedt illi semmorru li l-in minn dak li konna għadin nistennew u ma konċi disubbantat. U fil-bidu u ukoll illi l-poplu li nirrepreżenta jien qatt ma se jaċċettaw frontiera fil-Baħar Irlandiż. Sur Barnier, dana il-punt għadu jott nittama li tismani, nishtiq najtu kol lil dawk li tkelmu illi il-backstop u anki il-ftajim ta' Belfast illi ħafna jiddefendu ma jridux jinsew il-prinċipju ta' ftehim f'dan l-istess ftehim. U dan huwa impens ħieħ għall poplu tal-Irlanda ta' fuq, mhux biss għal dawk illi jixtiequ direzzjoni tajba għal pajjiżhom għal renju Unit u anki għall unjoni Ewropea. Jiena naħseb illi irridu ninjoraw pożizzjonijiet tal-passat biex insibu ġejjeni aħjar fejn kollha kemm aħna nistgħu wkoll naħdmu flimkien. Sinjura President, jiena wis nibsa li se noħorġu minn arftajin. Mhux eh, tort tas-Sur Barnier, tas-Sur Tusk, ta' ħadd tort pero hemm possibilità li noħorġu u minn arftajin. Jiena smajt b'interess dak li ntqal u Sinjura President. Kif qal il-kollega tiegħi minn l-Iskozja, din tista' da jista' jkun l-aħħar diskors tiegħi wara 30 sena hawnhekk fil-Parlament. Ħadd pjaċir hawnhekk u jiena nittama illi dejjem irrappreżentajt il-poplu tal-Irlanda ta' fuq b'rispett kbir. Mr. Nicholson, how Sir Nicholson, kelli nosserva l-fatt li